Hemm kontroversi, hemm differenzi fl-opinjonijiet, hemm pożizzjoni ta' maġġoranza u dan kollu flimkien isarraf li rridu naqdu attenti fiċ-ċifri ninfaw. Grazzi għad diskussjoni u nittama li xogħol jimxi ħarir. Grazzi, Signora Truppel. Dan tem dan id-dibattitu konġunt fuq il-budget. Nixtieq nirringrazzjakom għal kontributi tagħkom u nala id-dibattitu. Il-vot du rapport Madame Truppel aujourd'hui il-votazzjoni fuq il-rapport uh, se ssir għada dik tas-sinjura Triple ssir illum. Mela naddu għad-dibattitu li jmiss li huwa dibattitu konġunt dwar il-Fond Ewropew tar refuġġjati u s-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen għandna rapport tas-sur Tavares. u il-rapport Sur kollo dwar l-immigrazzjoni tal-informazzjoni ta' Schengen ta' sess U anka il-rapport Sur kollo dwar il-migrazzjoni mis-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen kif ukoll il-rapport ta' Sur Tavares dwar it-twaqif ta' programm konġurnt dwar ir-risistemazzjoni. Mela, ħanibdew id-diskussjoni dwar l-informazzjoni ta' Schengen tas-sess u naddi il-mikrofonu lil Sur Koella. Li huwa ir-rapporter dan għandu erba' minuti. Etta tajjeb ħafna, Signora President. Signora. Onorevoli kollegi, Xtaqt nibda billi nfakkarkom illi dan il-Parlament kien ikkritika dewmien dak li jons xaqsam il-proġett ta' Sistnejn. F'Ottubru tal-2009 approvajna rizoluzzjoni dwar is-sistema ta' tarif Schengen 2 u il sistema tal-vizas u il-Parlament tal kemm il-darba kien esprima tħassib tiegħu dak li jons xaqsam id-dewmien tal-bidu ta' dawn l-inizjattivi u kien ħeġġeġ il-Kummissjoni u l-Kunsil biex ikun hemm riżultati fuq il-provi tekniċi għal dak li għandu x'jaqsam il-proċess ta' SIS-2. SIS-2 kellu jibda l-operazzjonijiet fl-2007, issa għedin fl-2010 u nix garanzija għal meta dana kollu se jintem dan it-test. Għal dak li għandu x'jaqsam il-pakkett li qed neżaminaw hemm żewġ mistoqsijiet ewlenin. L-ewwel net meta dana kollu se jseħħ. Sis tnejn jista jaħdem b'tali mod illi naraw jekk is-sistema tistax tqis il-ħtiġijiet tekniċi illi ġew definuti fl-istrument ġuridiku u għalhekk irridu naddu għal migrazzjoni ta' sis wieħed għal sis tnejn wara. Umbat, it-testijiet eh, ġew konklużi le minħabba li hemm dawmin kbir u hemm ħafna problemi li nqalaw il-Kunsill naqas dana kollu għal żewġ testijiet, per eżempju, kien hemm test eh, fil-2009 u oħra fil-2010. Dar tiġi konklusa jannar iżda għadna m'għandniex ir-riżultati li konna din nistenna fl-2010 f'jannar kellna l-ewwel test u dan suppax sar fl-2009 u taġi ġeġi evalwat. Kien hemm sistema illi ma kienix ovvjament tant bilanċata mbagħad kien hemm test ieħor Sa fis sitta ta' Jannar kien hemm l-aħħar eżami iżda it-test u d-definizzjonijiet kollha tiegħu ma ġewx rispettati kollha mill-kumpanija inkarigata li tagħmel dana kollu u anki jekk in-numru ta' trasferimenti ma rispettax il-limiti u l-kwantitajiet eh, li konna qegħdin nistennew, ir-riżultati ma kienux sodisfaċenti u allura dan ifisser illi jirti konna skeda li trid tiġi approvata f'Ġunju mill-Kunsill u kienu kol importanti li nirrispettaw dawn il-kondizjonijiet qabel ma nibdew eh, l-operazzjonijiet ta' wara u għalek jeħtieġ li jkun hemm suċċess fit-testijiet għal dak li għandu x'jaqsam id-definizzjonijiet kollha tekniċi. Umbat irridu naraw riżultati u jkun suċċessi biex bekk nikkarantixxu s-sigurtà tal-qafas tas-sistema u lura għalfejn qegħdin ngħidu li hemm urġenza biex napprovaw din l-inizjattiva il-kondizjoni meħtieġa biex naddu għal-migrazzjoni tat tarif ovvjament ma l-ħannijon xu għallura ma nafux meta dana kollu se jisseħ, iżda l-mandat li nata l-Kummissjoni għal zvilupment ta' ta' sistnejn se jiskadi u allura rridu nimodifikaw l-ekim sejħa klawzoli illi ġew approvati fl-2008 biex nevitaw li jkun hemm dawn it-tip ta' skadenzi. Issa l-aħħar mistoqsija, li huma il-partijiet li rridu bidlu fil-proposti? L-ewwel l-esistenza ta' klawsola lekk sejħa li toħsib dawn il-punti u dan ifisser illi eh, dan arid iseħħ sa 2 ta' Diċembru 2013 u koll inħossu li huwa bżonjus minħabba dewmien illi għabbażi eh, ġuridika naraw se jkunu l-kwistjonijiet tekniċi u jekk se jkunu bbażati fuq l-aqwa mezzi teknoloġiċi eh, disponibbli meta nqisu l-żmien li għandna qudiemna. Barra minn dana kollu, għal dak li għandu x'jaqsam il-ġestjoni globali tal-programm Jina konvint illi stajna fiħdan il-Kunsil kena eh, koordinazzjoni aħjar unħossu kol huwa eh, meħtieġ illi dan il-proċess eh, jaddi mill-eżami tal-Parlament għax il-Parlament huwa responsabbli mhux biss bil-bażi ġuridika iżda wkoll jiggarantixxi supervizjoni tal-finanzjament illi jingħataw lill-Unjoni flimkien mal-kollega Alvaro aħna ressaqna emendi biex ikonna riserva ta' finanzjament u mal-onorevoli Alvaro Latford Meyer u oħrajn aħna minna talba biex namlu verifika fil-orti tal-verifika Ewropea. Grazzi lil kulħadd u grazzi President. Donner la parole tout de suite à monsieur Tavares parce qu'il a eu quelques petits problèmes de transport. Ma nistax nagħti l-mikrofonu lis-Sinjura Tavares minħabba li għadu ma wasalx, kellu xi problemi, pero kif jasal jiena ħana dilu l-mikrofonu, għalhekk ħanaddi l-mikrofonu lis-sur Alvaro mill-Kumitat tal-Budget għandu minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Is-sis tnejn ja storja twila ta' testijiet, eżamijiet, attentati mill-ġdid u sadan it-tant din eh, ħadet eh, design miljun mill-perspettiva eh, tal-budget Jiena eh, fil-fat dimteb ħafna mal-Sur Coelho għanna l-interess li din is-sistema taħdem imma pal ħafna affarijiet oħra fil-ħajja kultant ikun nammettu mettu l-affarijiet ma jkunux qegħdin jaħdmu u nibdew naħsbu f'alternattivi bħala Parlament Ewropew aħna maħniex lesti li nabbandunaw eh, eh, dan il-proġett il-Komissarju għalet li eh, jixqu jkomplu jaħdmu fuq għadin, pero sa dan it-tant naħseb eh, għanna npoġġu l-flus fil-rizerva biex nużawhom mod aktar utli u għandu jkollna wkoll anka pjan B. E, Sakemm is-sistema titħaddem. Grazzi sur Alvaro ngħaddi l-mikrofonu lil kellima li mes li hija l-Kummissarju Sinjura Malmstrom. Grazzi ħafna, Sinjura President Jien ħanibda bil-sis u um, bat naddu għal uh, rapporta ta' Vares, jahna mal għadaw. Iva, grazzi, mela, komissarju. Onorevoli membri, onorevoli Sur Coelho u għal Tavares, grazzi ħafna tal-interventi ta' u anka tal-mod kostruttiv ta' kif intom kooperajt tumana fuq dan id-dozjer li jina rrit huwa komplikat tassow, pero jina determinata li naħdem ma'kom biex bekk eh, dan ix-xogħol iskollu jsir b'mod trasparenti u l-proġett jitkompla il-votazzjoni hija fwaqta, votazzjoni għada l-Kunsill konferma li l-ewwel test li sar kien ta' suċċess u l izvilup ta' sistu għandha tkompli eh, isseħ fuq il-bit-tibdil tekniku li sarilha. Mela, hemm tliet elementi sostanzjali li sur kwello għalihom li ħajbidel anka l-iżvilupp tal-proġett kif qal is-sur kwello l net hemm l-iskadenza tal-istrument li hija fit-13 ta' Ġunju ta' dan ix-xahar. Eh, din hija waħda li mhijiex realistika u ħambidluha. Din qed tippermetti l-proġett ta' sisnej biex ikompli fid-dawl tal-ħtiġijiet tekniċi u anka tal-iskeda li ħanerġgħu nagħtuha definizzjoni permezz għall esperti tal-istati membri u ħad tkun disponibbli għal kunsill fit-3 ta' Ġunju rapport rapporter qed isseja għal skadenza għal żvilupp ta' sistnej u jkolli ngħidilkom li dispeċin li aħna maħniex pożizzjoni li nħidu din il-proposta. L-esperti tal imkien flimkien mal istati membri kollha qegħdin jifinalizzaw l-adattamenti ta' rekwiżiti u anke l-iskeda globali. Kif ikonna dan, u mbagħad ikonna suġġerimenti adattati għal din l-iskeda globali ġdida li il-sir fil-Kunsil tal-ġejċej ġimgħa oħra. Mbatt, dwar il-Management Board dawn huma espert il edin jatuna pariri fuq is-sis snejn. Din hija xi ħaġa li hija tiġi informalizzata dan huwa għodda tajba ħafna kooperazzjoni u analisi teknika bejn il-Kummissjoni u l-Stati Membri, l-esperti l-Stati Membri. Il-proposta ħa tara li dan jitkompla fil-waqt li jsir streamlining tal-proċeduri U minħabba fek, minħabba li dan huwa korp tekniku mhuwiex tajjeb illi dan ikun miftuħ dan il-bord għall-uffiċjali tal-Parlament jew membri tal-Parlament. Aħna ħan komplu mixjin b'mod trasparenti mal-Parlament Ewropew, però rridu nagħmlu distinzjoni bejn ix-xogħol tekniku u dak li huwa eh, eh, politika ta' trasparenza. il kummissjon lesta li tagħti informazzjoni teknika lil membri ta' din il-Kamra billi tagħti rapporti tal-bord lil Parlament eh, kif qal kif qed jissuġġerixxi sur kwell xogħol. Mela, it-tielet il-flessibilità legali biex jisir l-izvilupp u anka għal xenarju alternattiv il-kol naqblu illi dan dinja xaġa razzjonali sa fil rigward tal-aspett budgetarju eh, dwar dan l-izvilupp ta' sistnejn il-Komissjoni taqbel malan tal-rapporter illi jintużaw il-flus b'mod tajjeb u f'dan il-kuntest il-rapport qed jitlob illi l-Parlament ikollu id-dritt li pod poġġi il-fondi għall-iżvilupp eh, ta' sistnejn f'riserva. Eh, u din edha fidejn ovvjament l autorita tal-budget. ħat l-implementazzjoni tal-budget nien instaqsi nitlob is-sur Alvaro jekk jistax ikun hemm eh, mod kif jitneħħow l-ixkiel b'mod tajjeb. Nix nirringrazzja fl-aħħar net li l-Kumitat tal-Libel sur Kwelo u anka l-Sur eh, Alvaro fil-Kumitat tal-Budget tal-Kooperazzjoni tagħhom biex isir dan id-dossier. Issa, jekk tippermetti li, Sinjor President, jiena nixtieq nitkellem dwar rapport ta' Sur Tavares, aħna jiddispeċin li mhux qiegħu aħna diskutejna dan miegħu. Eh, dan huwa il-Resettlement Program tal-Unjoni Ewropea kif tafu ħafna refugġati fid-dinja edin fl-Azja, l-Afrika u fil-Vant Nofsan. U dawn ir-refugġati jisibu ruhom f'sitwazzjonijiet bla soluzzjoni, ma jistawx imorru lura fil-pajjiż ta' oriġni laqas ma jistaw jintegraw b'mod lokali fil-pajjiż l ewwel azil mħabba li dawn il-pajjiżi eh, infushom huma qegħdin fi konflitt jew għandhom il-faqar. Għalhekk il-programm tal-resettlement ah, jista' jkun soluzzjoni l-istati membri jistaw jur solidarieta mod konkreta ma dawn il-pajjiżi tal-ewwel azil eh, fl-istess waqt jagħtu protezzjoni lil refugġati vulnerabbli. Illum il-risistemazzjoni qed isseħi ma m'hemmx l-ebda koordinazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tħoss li l-Unjoni Ewropea tista' tipparteċipa iktar b'mod attiv billi saħħaħ ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali u permezz ta' solidarjetà mal-reġjuni li huma affettwati. il, il, il, il Aħna eh, sodisfatti bil-risposta tal-Parlament u tal-Kunsill, eh, risposta tal-proposta. Nixtieq ringrazja Sur Tavares tal-xogħol eh, illi għamel u anke l-konsensus il-bil politiku fost il-gruppi differenti politiċi tal-Parlament. L-idea fil-proposta hija li l-Unjoni Ewropea flimkien mal-UNHCR tikkontribwixxi biex ikun hemm aktar resettlement strateġiku u jkun hemm prioritajiet Eh, permezz ta' kwotas nazzjonali biex intaffu anka eh, il-situazzjoni fej speċjalment fejn konflitti il-programm eh, ħalli l-għażla fidejn l-istati membri għan numru ta' refugġati li jiġu risistemati u anka biex jikkoordinaw il-prassi tajba u l-esperjenzi tagħhom permezz tal-eżerċizzju annwali l-Unjoni Ewropea li tkun kapaċi li tkun aktar attiva f'dawn l-sfidi Malbuta ma' refugġati u biex ikun hemm aktar użu tajjeb tal-ERF il-programm se jgħin ukoll biex ikun hemm uh, proġetti ta' kooperazzjoni permezz tal-Uffiċċju tal-Ażil kemm bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali kif ukoll ma' l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Jiena naqbel ma' rapporter li jinħoloq unità ehm, fil-uffiċċju li ħajsir f'Malta. Dan uh, il eh, ħajġi dan huwa punt kruċjali ħames stati membri oħra ma' dawk li txandhom il-programm ħajibdu programmi ta' eh, risistemazzjoni u hemm anka eh, stati membri li ħadu refuġjati mill-lira eh, permezz ta' impenn li ħadu fl-2008 u importanti li nżommu dan il-momentum u li l-adozzjoni ta' din il-proposta ma t-dawemx. Jiddispjaċina illi hemm xi differenzi minħabba l-proċedura u Eh, importanti li jkollna l-proposta li tiġi adottata b'mod eh, veloċi. Id-deċiżjoni mill-Kummissjoni li tistabilixxi prioritajiet annwali għal risistemazzjoni hija waqt ta' implementazzjoni bħala parti mill-management tal-fond tal-IRF U aħna imħasbin dwar il-proċedura għax din tista' tiddowem u l-ġestjoni tal-fond tista' tkun diffiċli dan huwa l-ewwel pass lejn approċċ komuni fil-reviżjoni tar ħassir reviżjoni tal-esperjenza u ħajkun hemm anke inizjattivi aktar ambizzjużi eh, fiħdan il-programm ta' Stokkolma. Grazzi, Signora President. Il-President ringrazzja l-Komissarju. Issa ħanaddi il-mikrofonu li l-kellima tal-gruppi. Is-sur Papa Nikko Nikolaw. Grazie ħafna, Signora President. Grazzi lill-Komissarju tal-Informazzjoni. Il-Sinjur Tavares mux għaw, sfortunatament, pero jena xertu wahda nishtiq nirringrazzjaħ tal-kooperazzjoni tijaw sissa. U nishtiq eh, <coughs> nejt kamina kontenta illi Eh, għaw dan il-program tari sistemazzjoni. Et nitkelmu għawnek eh, dwar politika integrata ġdida biex niġestjonaw il-refugġati u din hija xi ħaġa importanti. Eh, l-istrument tal-fondi għal dan huwa fil-fatt il-Fond ta' Ewropa ta' Refugġati li sissa ma kienx użat biżejjed u għanna fil-fatt lok fejn isir aktar azzjoni. Ir-reazzjoni tal-Ewropa għal tiġijiet tal-risistemazzjoni sissa ma kienux eh, adekwati palissanna bazi volontarja l-istati membri u il-pajizi ħadu semp mod ad hoc u ftit minnom eh, dawn ed-din jiparteċipaw u mannix eh, figuri eh, inkoraġanti 6800 refugġat waslu fl-Europa permezz ta' din l-iskema tal-risistemazzjoni u ġifiri denwa 8% hemm bżonn li nikkoordinaw l-affarijiet mod aħjar provajna nagħmlu dan bil-rapport u bil-konsultazzjoni li kenna tajna inċentivi li l-istati membri biex bekk nkunu nistaw namlu progress fl-adozzjoni ta' dawn l-iskemi. Eh, ovvjament, il-drittijiet umani u l-protezzjoni għal ċittadini pajzi terzi u malanijiet u l-anin u l-ewwel prioritajiet. Eh, irridu nkunu konxi u koll il-raġuni oħra għalfejn stati membri kollha għandhom ikunu part minn din l-iskema hija li permessa dan il-programm huwa possibbli li natu lil dawk kollha li għandhom bżonn il-messaġġ illi għandhom jużaw mezzi legali biex eh, jilħu jaslu l-Europa u jaslu fit territorju Ewropej biex bekk ikunu jistaw itejbu ħajjithom. Issa dwar l-immigrazzjoni illegali tista' tiġi trattata b'mod indirett permezz ta' dawn l-iskemi ta' risistemazzjoni minħabba li dawn il-programmi jippermettu lir refuġjati biex ma jażlux mezzi illegali imma biex jitlu b'mod legali. Fl-aħħar net eh, dwar il-risistemazzjoni interna hemmhekk qed nistennew il-proposta tal-Kommissjoni l-inizjattiva eh, fuq din il-kwestjoni il-Dublin 2 kienet peace fuq ħafna pajizi u mill-li għaref għanna bżon programmazzjoni ta' relokazzjoni. Naddu il-mikrofonu il-sur Mazib Idalgo. Grazzi ħafna. Eh, eh, grazzi li sinjura Malmstrom, jiena eh, naqbel ma l-ispirtu u ma xoll li sar mill-sur ta' Tavares, ila taħdem mal-UNDP u mal-NGOs u anka ma' organizzazzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li hija importanti immensa. Naħseb illi għandna ninvolvu li l-kulħadd f'din il-kwestjoni fuq kollu vela għandna qudiemna kriżi imma l-iktar kriżi eh, kbira hija dik tar refuġjati minħabba illi eh, kien hemm amnija kollettiva insejna fl ewropa u fil pajjiżi sinjuri illi hemm eh, gwerer illi qed eh, joħolqu dawn ir-refuġjati u għalhekk huwa responsabilità tal-gvernijiet tagħna u tal-pajjiżi tagħna din din din l-amnizja għandna ninsowa. Għanna nelbu għansi, għanna namlu dan l-impenn. Aħna uh, zorna l-Palestinjani l-Iraqini u rridu namlu mpenn ma' refugġati eh, minn dawn il-pajzijina eh, eh, ħerqan ħafna bix xol ta' Sinjura Malmstrom. Irridu nelbu wkoll id-diffikultajiet li għandna fil-Parlament. Kienet membru fil-Parlament, issa għada fil-Kummissjoni, irridu naħdmu ħafna fuq dawn l-atti delegati. Jiena qed nispera illi Eh, nispera illi ma naslux f'xi impass minħabba illi ma nkunux nistgħu naqblu fuq dawn l-atti delegati bin il-Parlament u l-Konsil. Grazzi ħafna l-kalima li jmiss il sinjura Nadja Hirsch għall-Alde. Eh, Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, Kommissarju. Fuq dan is-suġġett il-kol għedin nejdu li għanna bżon impenjaw aktar pajizi biex jiparteċipaw f'dan il-programmi. ħafna minn eh, dan eh, għandhom jiġu spiegati permezz tanka e, eh, e, billi nuru x'numa l-vantaġġi huwa importanti li nispjegaw fuq xiex qegħdin nitkellmu qegħdin nitkellmu dwar persuni illi ma jistawx jaslu l-Europa u huma nisa, tfal, morda, eh, persuni li qegħdin f'kampijiet ta' refugġati u għandhom bżonn lajnuna tagħna wa tajjeb li niddeċiedu illi fil-ġejjieni aktar fondi għandhom ikunu disponibbli f'dan li RF u importanti wkoll illi meta ikonna dan il-fondi u dawn jingħataw li l-istati membri dawn ma jisparixxewx fil-budgets nazzjonali ma jiġu użati biex ikun ikun hemm struttura sostenibbli il-flus għandhom jinataw lill-autoritajiet lokali fejn qed isseħ din ir-sistemazzjoni. Irid ikun hemm postijiet disponibbli għat-tfal, akkomodazzjoni għal familji u din hija importanti ħafna. Bliet eh, l kunsilli lokali jrid jkunu involuti fid-diskussjoni l-istati membri ħafna ġrabi eh, ħarsu lejdin bħala eh, soluzzjoni ta' eh, żmien sejr. Irridu nippenaw l-affarijiet b'mod sostenibbli. Import importanti illi eh, narawx qed isir fil-prassi fuq livell lokali u huma jistgħu jassikuraw eh, li din ir-sistemazzjoni isseħ. Jiena nilqa dan ir-rapport għandna bżonn aktar ċittadini però li jiġu involuti e, persuni li jistgħu jgħinu biex dawn in-nies jibdew ħajja ġdida fuq livell lokali. U Jajnu għom eh, anka fuq eh, livell bażiku għanna bżon konsensus fost is soċjetà biex dan il-programm ta' risistemazzjoni jaħdem biex nassikuraw illi dawn il-personi veru jintegraw eh, fuq livell lokali. Grazzi ħafna. Għanna naqra problema teknika tejt il-kellima imma nispera li inti fimt il-messagġ tiegħi. Mela, il sinjura Flotra għal uh, ħodor għal minuta u nofs. Sinjura President, kont kieku preferi kieku s-sur Tavares eh, ippreżenta il-rapport tijaw, forsi l-ħajja sasa eh, l-aħħar ta' din id-diskussjoni. Eh, Jiena naħseb illi huwa laħaq konsensus fuq dan li RF biex jagħti inċentivi lill istati membri biex jaħdmu fuq l-iskemi ta' refugġati. Dan huwa xogħol importanti li sinjura Malstrom qiegħda tinkoraġixxi. Nżommu f'moħħna figuri wkoll biex nagħmlu l-affarijiet fil-perspettiva tagħhom u naraw għalfejn hemm dan il-fond jekk irridu nispera li ma rridux eh, eh, minħabba li din tkun detrimentali għall istruttura jekk irridu il-fond kollu li jiġi allokat ħankunu nistaw nejnu biss ftit eh, refugġati u zgur li mux ħanilħu l-figuri jiprezentati mill-UNHCR fej qed isemmu li hemm 470,000 persuna li għandhom li huma vulnerabbli u ma jistgħux imorru lura fil-pajjiż ta' oriġni tagħhom. Għalhekk irridu nkunu kawti hawnhekk e, f'pajjiżi fi Franza kien esperjenza bil-mod ta' kif ċertu refugġati ġew ris-sistematati ris-sistemati e, e, Eh, kienet isu kien isu qatt ta' karità fl-istess waqt eh, Franza ġiet kritikata mill-Nazzjonijiet Uniti eh, tal-li batet lura postijiet li kienu qed ifittxu l u li mbagħad daw ġew trattati b'mod degradanti f'pajjiżhom dawn l-affarijiet kollha jridu nżommuhom f'moħħna grazzi ħafna. Uh, Thank you. Grazzi minn Sinra Flotre. Issa għanna l-Onorevoli Verġa għal grupp Gwe u għanda minuta u nofs. Merci Madame la Présidente. Je vais intervenir euh, sur le système euh, d'information Schengen. Si, jena xtaqt nitkellem dwar il-sistema ta' Schengen u Iva, l-lum edna edin nqisu il-qafas legali li jippermetti l-migrazzjoni minn sis wieħed għal sis tnejn jider issa li għanna dan id-daw l-aħmar illi qed ippetpet u dan ifisser illi it-testijiet dan il-qasam eh, ma waslu għall-ebda konklużjoni. Kien hemm l-oppożizzjoni ta' Franza, l-Ġermanja, l-Awstrija, iżda minkejja dana kollu, il-Kummissjoni għada qiegħda tippersisti. Fil-grupp tagħna tal-GUE NGL intom tafu illi aħna kemm xejn eh, nieħdu pożizzjoni ta' eżitazzjoni u mod persistenti dan għal dak li għandu xjaqsam il-kustjonijiet ta' display kif ukoll il-problemi li jistaw jenqalaw minħabba l-ħarsin ta' data. Dan huwa punt surrealistiku f'termini ta' żmien. U dan ukoll huwa marbut ma' sigurtà U ovvjament l-esperti li jitkellmu dwar din il-kwistjoni jafu dwar xi qed jitkellmu, rridu nieħdu azzjoni għal dak li jondu x'jaqsam il-ħarsien tad-dejta biex inħarsu ċittadini li lin mill-ispejjeż u jrid ikollna wkoll impenn minimu għal dak li għandu x'jaqsam ir-riski eh, għal dak li għandu x'jaqsmu ċertu files. Nafu x'tipi ta' problemi mbagħad jistgħu jinqalaw. Bħalissa il-grupp tagħna ma jistax jaqbel għal din il-migrazzjoni. Grazzi ħafna Sur Batten. Għal EFD għandu minuta u nofs. L-Unjoni il-Renju Unit miex parti minn Schengen għara dana ma japplikax għalina il-gvern ta' qabel ma kienx aċċetta din is-sitwazzjoni u din il-koalazzjoni il-ġdida u koll se tibqa barra minn din l-iskema li se tinkoraġixxi aktar refuġjati ġenwini jew le illi jitlu fl-Unjoni Ewropea. Immaġinaw jekk it-Turkija titħol fl-Unjoni Ewropea nistennew mhux biss 72 eh, persuna ta' ċittadinanza torka li kollha aċċess għall-Unjoni Ewropea u għar-Renju Unit iżda jkollna refuġati mill-Iran l-Iraq ukoll jistgħu jaqsmu l-frontieri fil-Turkija u hemmhekk jkunu jridu r sistemazzjoni fl-Ewropa. Ir-Renju Unit ma tridx titħol fl-iskema iżda meta naraw il-gvern tagħna kif se jaffronta dan kollu għandna l-Partit tal-Konservat effettivi eh, jipretend jamna tabil ruħu illi huwa xettiku mentri għanna naħa l-oħra tal-kollezzjoni u ma favur iżda Sur Cameron jista' jsolvi dawn il-problemi eh, daqqa ta' pinna kif jina deskrivajt il-bira. Il-numru ta' membri hawnhekk eh, ifisser illi aħna rridu ratifikazzjoni mill-ġdid ta' trattat biex ikonna membri ġodda hawnhekk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 fid-dinja għanna refugġati li ma jistax imorru lura f'pajjiżhom minħabba is-sitwazzjoni li mhix mill-aħjar u lanqas ma jistgħu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Il-numru ta' dawn ir-refuġġati huwa wieħed ehm, limitat u għed nitkellmu dwar 200,000 u allura dawn m'għandhomx possibilità li jkollhom ħajja oħra f'pajjiż terz u parti minn dawn diġà sabu soluzzjoni għal problema grazzi għal atturi internazzjonali oħra pal stati Uniti, Kanada, il-Brażil eh, u ċina u x'jonqos l-Ewropa. U allura jekk għal kemm il-Kunsil bil-Presidenza Svediża għal illi hemm bżonn illi nżidu numru ta' refuġati illi jistgħu jsibu sistemazzjoni fl-Ewropa, issa l-Kummissjoni rrevediet xi dispożizzjonijiet biex bekk jagħmluha possibbli li jkollna politika aktar b'saħħita ta' sistemazzjoni mill-ġdid ta' refuġati. Jiena fisem il-Kumitat Libe għamilt dan il-rapport u dana kien fuq eh, inizjattiva fejn aħna provajna insibu soluzzjoni permezz ta' erba punti. Tnejn ta' kontonent u għed ta' tnejn ta' proċedura. U għana proposta tal-komitat fejn aħna għedin insistu li konna pro fuq priorità reġjonali u fiħdan dana kollu hemm prioritajiet li jina nsejjaħ umanitarji Aħna nixtiequ nżommu dawn il-prioritajiet iżda nagħtu awtonomija, jiġifieri. Nixtiequ li l-Ewropa jkollha strateġiji ta' intervent għal dak li għandu x'jaqsam ir-sistimazzjoni tal-refuġġati għal dak li x'jaqsam il-politika barranija li nidentifikaw ċerti partijiet tad-dinja biex niftħu għal dawn il-persuni biex ikonna uh, rabtiet ta' fiduċja iżda wkoll nagħtu lill-Stati membri l-ħelsin biex huma jaffrontaw sitwazzjonijiet li huma ħossu li huma prioritarji mill-aspet umanitarju. Eh, per eżempju, għana vittmi ta' tortura, nisa, tfal, vittmi ta' violenza sessuali jew dawk li għandhom bżonn ir-risestimazzjoni minħabba saħħa tagħhom. Imbagħad għandna l-modulazzjoni. Hawnhekk għandna 10 stati membri li wkoll qegħdin jieħdu ssib dan il risestimazzjoni eh, u rridu naraw illi 27 stat membru jgħajħdu ħsib din risestimazzjoni u għalek aħna u li nżidu il-finanzjament għal dana kollu u mbagħad fit-tielet sena ikonna l-istess livell għal pajjiżi kollha li jieħdu sib ir-risestimazzjoni. Iżda meta nitkellmu dwar l-infiq tal-ewwel sena ovvjament għandna kondizjoni ġviri dan irid jiġi eh, użat għal program programm ta' risistemazzjoni għal dawn il-pajjiżi. Umbat għandna l-aspetti ta' proċedura. U ovvjament jekk ikonna dawn ir-sistemazzjonijiet f'ċertu partijiet tad-dinja fejn konnem hemm sitwazzjoni ta' kriżi partikolari, Għalix ovvjament il-krizi umanitarji ma jistennewx <laughs> l-iskedi u għallura ma s konna dati preċizi u b'mod ċar jina nishtiq najt l-Sinjura Kommissarja li Eh, għal dak li nxaqsam l-iskedi u l proċeduri il-Parlament jista' eh, jittata dana kollu b'effiċenza għaliex għajkonna żmenijiet osra biex inwieġbu għall-latti marbutin u mbagħad ikonna konsiderazzjoni tal-bidu meta nitkellmu mal-kumitati fosta mill-libel u ma interessati f'din il-problemi biex bekk naraw se jkunu differenzi fil-femit fih dan l-istess parlament. Issa, dak li ma nistax naċċettaw hija li l-Kummissjoni bħala eh, gwardjana tal tattati tajdinna illi fejn ma kenniex eh, objezzjonijiet ġuridiċi dawn irridu jiġu eh, ppreżentati fih dan dan dan il-qafas. Għaliex ovvjament jider illi hemm xi ostakli burokratiċi u li dawn l-istess azzjonijiet huma eh, ostaklu aħna ma nħossux li dan huwa minnu, aħna nħossu li għal kommissjoni li trid tiddefendi dawn l-atti għaliex hija tħares it-trattati. U mhux tressa objezzjonijiet illi huma bista proċedura. Aħna nħossu wkoll illi f'dawn il-kwistjonijiet kollha aħna ma jridx ikonna ostakli li waqfuna milli insibu l-istimazzjoni ta' dawn ir-refuġati. Äh, Grazie ħafna. Inkomplu bid-dibattitu is-Sur Busutil żewġ minuti. Dan il-programm ta' resettlement illi qed jitwaqqaf qed jimla vojt importanti u kien ilu meħtieġ illi jkun hawn dan il-programm Anzi, jiena ngħid li niskanta kif kienu għadu ma jeżistix programm bħal dan fuq livell Ewropew. Diġà hemm pajjiżi oħra li jistgħu jagħtuna l-eżempju bħal l istati Uniti li għandhom resettlement programme tajjeb ħafna eh, b'esperjenza twila u li nistgħu nitalmu ħafna minnu. Programmi ta' dan it-tip ovvjament huma importanti għaliex eh, juru li l-Unjoni Ewropea hija lesta Eh, turi wiċċ uman mar refuġjati f'partijiet differenti fid-dinja Ma għandhom skop ieħor importanti illi fl-istess ħin ikunu qegħdin itaffu l pressjoni wkoll fuq l-influss illegali ta' eh, immigranti inkluż dawk li għandhom bżonn protezzjoni lejn l-unjoni ewropea. għaldaqstant pereżempju jekk il programm illi ħanwaqqfu llum ta' resettlement jkun jista' jintuża biex jieħu nies mil libja li qegħdin ifittxu protezzjoni internazzjonali ara m'hemmx dubju li dawn in-nies ikollhom inqas raġuni għalfejn joqogħdu jaqsmu l-baħar mediterran u jirriskjaw ħajjithom. b'hekk qegħdin ngħinu lilhom imma nkunu qegħdin ngħinu wkoll lil pajjiżi tal unjoni ewropea li bħalissa qegħdin iġorru peace sproporzjonat. Ovvjament dan il-programm għandu jimxi ma' programm ieħor li huwa programm biex jgħin lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess illi għandhom peace proporzjonat bil-influss ta' immigrazzjoni bħalissa. Lil dawn il-pajjiżi jeħtieġ ukoll nurhom illi lesti nagħmlu programm illi jippermetti t trasferiment ta' nies illi qegħdin igawdu minn protezzjoni internazzjonali lejn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Sissa hemm proġett pilota biss huwa proġett pilota li jirrigwardja lil lil malta però jiena nixtieq illi dan il-proġett isir permanenti u jinfetaħ għal pajjiżi oħrajn tal-unjoni ewropea illi għandhom bżonnu wkoll. grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għandna kellim li mis, is-Sur Entru. În calitate de raportor din partea grupului SD pentru problema SIS, mă voi referi la acesta. În primul rând aș dori să-l felicit pe domnul Coelio,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 Thank you. Uh, I'll also speak on Schengen Information System. Jina u koll nitkellem dwar il-sistema, grazzi kollegi l ewwel nett. Uh, jiena nirringrazzja l-Sur Coelho għal xogħol eċċellenti tiegħu u nixtieq nisħaq il-grupp tiegħi sa mill-bidu nett kien kawt biex jaċċetta s-tnejn minħabba l-implikazzjonijiet dwar il-ħarsin tad-dejta. Issa jidher li Is-saga ta' sistnejn tnejn eh, għada pendenti u naraw li għanna dewmin u spejjes u mannix riżultati pozittivi. Għat mannix konsensus dwar il-riżultati ta' testijiet għaliex Austria, għal-Ġermanja, għal-Franza u kol muxet jarum pala ta' suċċess dawn il-rizultati. L-approċ fematana tal-rapporter u wieħed tajjeb, aħna rridu nkunu onesti u nammettu illi l-proġett attwali jista' jkun ta' falliment u rridu niddiskutu l-alternattivi u allura rridu ninvestigaw bir-reqa raġuni wara dan il-falliment. Jekk ninvestu 30 miljon euro aktar, il-Parlament għandu jkollu tarif meħtieġ kollu għall-approvazzjoni informata u jrid ikonna wkoll kol sunset ma nistgħux inkomplu ninvestu l flus proġett bla, tmiem, ovvjament irid ikun hemm flessibilità, iżda jrid ikollna kriterji ċarja evalwazzjoni u biex ikollna reazzjoni ta' malajr jekk mill-ġdid xi ħaġa ma jaħdimx sewwa. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächste hat das Wort Frau Ernst für eine Minute 30. Grazzi ħafna għanna s-Sinjura Ernst issa. Grazzi ħafna. Eh, dwar is-sistema eh, ta' informazzjoni Schengen, jiena fil-fema tiegħi naħseb li aħna ma rridux noqogħdu nixtiequ għal ċertu affarijiet u iżda nifbażaw fuq il-fatti. U hawnhekk irridu narfu illi il-provi tal-ewwel stadju kienu falliment wara 8 snin eh, sarovju wissa issa illi eh, l-għannijiet ta' proposti mill-Kommissjoni għal-Migrazzjoni hija xi ħaġa li maħniex se nilħu la mill-aspett tekniku lanqas mill-aspett legali. Dan ukoll huwa din hija wkoll il-fema tal-Ġermanja u jiena tal-istess eh, fema rajna l-fiq ta' 90 miljon euro dwar dana kollu u ma rridux nestendu iktar l-iskadenzi għal 2013 aħna nixtiequ eh, naqtawa darba l dejjem u nsibu alternativa għal din is-sistema. xelluk eh, il-mentaw dwar l-SIS għax liex ħassew li dana kollu segun aktar aċċessibbli għas servizzi segreti fil-Ġermanja hemm separazzjoni bejn ix-xogħol tal-pulizija u x-xogħol servizzi segreti. Jekk inti eh, tibda tħallat dan id-data, ovvjament eh, se nispiċċaw quddiem il-qorti kostituzzjonali il-SIS 2 naraw illi senkun għadin nġbru ħafna data pal eżempju data biometrika u ma nħossux li dan huwa xira għastoċ sistemi. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss. Ant Suppost għanna s-sur Schmidt, iżda mmunix qed nara il-kellim hawnhekk fil- fl-awla u allura naddu l-kelma s-sur Jakolino li għadu kif wasal. Żewġ minuti, grazzi, President, Signora Kommissarju. Jiena nixtieq niddefinixxi eh, interventi biex bekk aħna nuru solidarjetà bejn is-stati membri. Dan ifisser li konna pass il qoddim biex aħna nikkoordinaw ix-xogħol tagħna fuq il-flussi migratorji. Minn dan il-figura wkoll tfisser li konna proċess usa illi jħares il-refuġati mill-aspett internazzjonali u jekk il-proċess mbagħad jista' jkun utli biex aħna nikkonvolġu wkoll is-soċjetà ċivili dan ifisser li dan huwa rabta marbuta wkoll mal-Uffiċċju Ewropew ta' Poċ u għalhekk irdu ikonna lista ta' prioritajiet tal-anijiet li rdu nilħu biż-żmien u l-miżuri konkreti b'inċentivi kif ukoll il-finanzjament meħtieġa biex bekk ovvjament eh, intellaw il-stati membri illi jieħdu sem fil-programma sissa naħxra biss. U ovvjament irridu nintegraw u kol l-aspetti soċjali għal persuni li ħafna drabi jinsabu f'pożizzjoni dajfa ħafna. U għalhekk irridu kol naraw li konna records biex bekk naraw il-trasferimenti li saru u biex bekk aħna naraw dan il-proċess ta' risistemazzjoni kif qed jaħdem. U għalhekk importanti li konna għanna kollaborazzjoni bejn l-Istati membri biex niggarantixxu aktar aġilità fil-proċeduri. Aħna nixtiequ l-Unjoni Ewropea aktar ugwali, aktar realistika li tqis l-isforzi tal-Istati membri u tal-Ewropa tisfel aktar mal-pajjiżi terzi, mbagħad eh, huwa essenzjali l-Unjoni Ewropea terf fa responsabilità ta' ftemijiet ta' kooperazzjoni kif għamilna dan l-aħħar fl-Italja ma' Libja, ma' Niger u kol ma' pajjiżi oħra u aħna inħossu li dan huwa triq il-qoddim biex bekk aħna ngħaddu minn solidarjetà li sissa ħafna drabi eh, kienet eh, biss fuq bażi volontarja biex ngħaddu għal solidarjetà autentika tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea fil-management kompless tal-flussi migratorji. Grazzi. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Frau Benova. Grazie ħafna. minuta Signora Benova. Kollegi, signori, nishti nirringrazzja l-Onorevoli Tavares għal rapport tiegħu. Illum nishtiq ngħid li jiddispjaċini madwar nofs il-pajizi membri għandhom programmi biex ikun hemm eh, sistemazzjoni mill ġdid tar rifuġjati Rridu li jkun hemm kooperazzjoni mal-istati membri għax inkella ħajkun hemm żieda fl-ispejjeż. Dan ifisser li din l-idea ma titqis biżejjed u ma tkunx interessanti għal daqsant għall-istati membri. Kieku vera jkun hemm rida politika, kieku tassow nista' ikonna programm tajjeb sabiex ikun hemm sistemazzjoni mill ġdid. Nistgħu noħolqu wkoll font tajjeb għal rifuġġati u nwaslu għal finanzjament ta' miżuri effiċenti fuq livell lokali b'koordinazzjoni fuq il-livell ċentrali wkoll. Dan ikun ovvjament ta' benefiċċju ta' kulħadd. Grazzi għal minuta sur Tarand. Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd kull min ħadem tajjeb ħafna bil ġraja li ma tispiċċaqad biex ngħidu għek tal-sis. Kien hemm ħafna dawmin u ħafna ħala ta' flejes dinija hija ta' tħassib u dan juri il-ħiliet ta' ġestjoni tal-Sur Barroso fl-ewwel Kummissjoni nħoss li rridu nieħdu tal-limit minn dawn l-affarijiet biex ikun hemm ħolqien ta' aġenzija tal-IT ġdida. Din tista' tinsab f'Tallinn u din kun ta' situazzjoni fejn jarbħu tnejn fejn kollegi Franċiżi kun jistgħu jżommu servers tagħhom Strasburg u x-xogħol ta' programmazzjoni jisseħ f'Tallinn b'speċjalisti kompetenti b'ġestjoni baxxa u nevitaw il-monopolju u tassew nħadnu l-ideja ta' integrazzjoni euro ta' Ewropea. Jiena lek fiduċus li Sinjura Malmstrom tista' solvi dawn il-kustjonijiet tant komplikati u għalek nixtieq nirringrazzja. Grazzi. Issa naddi il-kelma s-sur Diaz de Mera. Grazzi, President. Jiena ħanżon fil-qasar, l-ewwel net nixtieq nifraħ lis-sur Coelho. Il-proċess kellu jiqaf sa 30 ta' Settembru, rridu naħdmu malar kemm jista' jkun qabel id-data ta' skadenza. Il-proposta tal-Kummissjoni qiegħda tistabilixxi skeda u tmur lilin mill-Sunset Clause. Para minn hekk neħtieġu li ikonna skeda kawta li mbagħad tista' estiza għal komitoloġija. Din il-proċedira mhijiex eh, imdaħla għal parlament nasab li din miex ħaġa tajba u barra minnek rridu nkunu nafu xinu r-riżultati tat-testijiet u nkunu informati dwar dan. Barra minnek nishtiq nappoġġa wkoll il-proposti tal-rapporter u l-opinjoni tal-qorti tal-awdituri jekk is-sistema kollha tisfaxxa. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Tavares fuq ir-rapport tiegħu nħoss li hemm nuqqas ta' solidarjetà rridu bel wieħed fil-rigward l-assistenza finanzjarja li tingħata l-Istati membri li jkunu qed jospitaw rifuġġati l-ewwel darba. Dan għaliex l-ewwel qabel kollox inħossu li dawn il-miżuri jeħtieġu li jkun hemm studju finanzjarju dwarhom. Grazzi. Grazzi Sassur Gullian għal minuta u nofs. Kollegi. aħna favur il-fond tar refugġati nishtiq nirringrazzja l-Sur Coelho, Sur Tavares għax xogħol siwi li għamlu. Fil-rigward il-fond ta' rifugġati rridu nqodu attenti li l-istati membri rridu jkunu involuti bisħieħ fil nazzjoni minn ġdid biex jagħmlu tajjeb għan qasijiet li hemm kemm minħabba l-impenn tal-istati membri għal dan il-programm kif ukoll għal aspetti oħra. Qed nitkellmu dwar refuġjati li laqas bil-kemm ikunu tollerati fil-pajjiż tagħhom stess jew fil-pajjiżi ospitanti. Din hija sitwazzjoni traġika u għalhekk rridu nħarsu dawn l-individwi li huma vulnerabli tas-sow. Ovvjament skont stati membri differenti nafu li hemm użu ta' fondi u dan irid ikun b'mod ġustifikat. Ovvjament irid noqogħdu attenti għal dan l-aspett. Hemm sfida diffiċli qudiemna minħabba r-reċessjoni li taħabtu wiċċhom magħhom l-istati membri ħabba l-arranġamenti ġodda u rrid nisma' minn għandek li inti tkun determinata biex tinħoq bil fl-aħħar mill-aħħar. Il-sistemazzjoni mill-ġdid ta' refugjati hija l-moftiħa suċċess għal dan il-programm. Irridu li dawn l-individwi jiġu accettati u jiġu sistemati malajr kemm jista' jkun biex dawk l-istati membri li ma kienux involuti bisħi dan il-programm jiġu issa involuti għalhekk aħna favur il-fond għar-refuġati. Grazzi, l-aħħar għal dan id-dibattitu huwa s-sur Obermajer għal minuta. Grazzi, Signora President. F'ħafna stati membri, inklus pajjiżi, l-Awstrija, aħna ma nafux ser namlu dawn li qed l-azil u dawn ir refugġati Il-popolazzjoni qed komplet tiżdied b'ħafna refugġati u ħafna nies li fiċu l-azil, s-nistaw nagħmlu? Dawk li jfittxu l-azil li kienu pajjiżi ġirin per eżempju fl-Ukrajini, qed jiġu fl-Ewropa x'il-livell tal-għajxin u ola hawnhekk. U għalhekk x'namlu mbaxxu rasna qudiem din is-sitwazzjoni bħala Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kollha kemm hija dizastrus diżastruż u għalhekk ma naqbilx li dawn li jiġu jfittxu l azil jiġu ospitati minn pajjiżi Ewropej u nżommuhom hawn fostna li konna livell ta' jixin indaqs għal refugġati fisser li ma jkunx hemm biżejjed finanzjamenti u għalhekk nemmen li għanna niftħu l-bibin bera għal dawk ir-refugġati ekonomiċi. Rridu attenti għal dawn l-affarijiet. Rridu naraw x'problemi għandna f'darna l-ewwel un bat naraw kif insolvu l-problemi ta' ħaddieħor. Nara dibattitu tajt il-President, issa ngħaddu għal proċedura KHDI ħafna kellima talbu għal-kelma waqt dawn il-ħames minuti. L-ewwel nett is-sur Luhan hemm qiegħed tajb jek jogħġbok. Are ca principiu de bază asigurarea unui nivel sporit de colaborare și solidaritate între statele membre. Il fond tar-refuġjati huwa bbażat fuq solidarjetà u l-kooperazzjoni bil-Istati membri Madana kollu da ma jistax jiseħ għal kull stat membru ta, eh, individuali, rritu kunem inizjattiva Ewropea u dan huwa importanti biex bekk nkunu nistgħu nużaw tajjeb ħafna il-faċilitajiet li għandna. Għanna bżonn program b'saħħtu sod li jkun effiċenti u juri solidarjetà. Għanna bżonn qafas biex bekk niżguraw li l-istati membri jkunu involuti bisħieħ. L-istati membri għandhom skemi għal rifugġati u dawn irridu jiġu mħeġġa bil-ċentivi finanzjarji. Dan huwa l-mod kif tassew ikona solidarjetà ta' vera għall-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-problemi għal rifugġati li huma problemi globali. Grazzi, Sinjuri, il-proċedura keġdija hija minuta għal kull kellim, jekk jogħġobkom. Issa Sur Marinescu. <clears throat> Aș vrea doar să... pentru coleg... Grazie, President. L-ewwel net nixtieq nitkellem dwar punt partikolari. Nixtieq nitkellem dwar il-punt uh, marbut mal-kollega li jinsab fuq il-xalluk tiegħi. Din tista' tiġi affermata għal kwalinkwa persuna li tagħmel reat pereżempju u tiġi mibaw tambat fil-pajjiż tal-oriżni. Iva, bil-satmim tal-2011 il-problema tal-refugġati mhux ser tintemm u mhux se tiqafem. X'se jiġri allura? Se jiġri mill-programm ta' sistemazzjoni mill-ġdid u se jiġri mill-programm tassis sis għal stati membri l-ġodda. Nafu li hemm bżonn ta' investimenti ġodda u jekk nkunu nistgħu nużaw tas-sow il program SIS program SIS 1 Plus u program SIS 2 nkunu nistaw eh, konna ġestjoni tas sow tajba. Grazzi issa l-Onorevoli Schmidt. Sena ilu Konna hawnhekk il-membri tal-Parlament Ewropew, kellna l-elezzjonijiet u konna qed ngħidu affarijiet sbieħ biex nerġgħu niġu eletti. Imbagħad il-kwistjoni ta' Schengen għal pajjiżi kienet kwistjoni taħraq. l eletturi tagħna huma Eh, mhumx kontenti b'din is-sitwazzjoni, il-mod kif qed nattattaw l-affarijiet, il fruntieri ta' Schengen, il-kontrolli u nuqqas ta' kontrolli ta' Schengen u mbagħad hemm nuqqas ta' kontroll tal-flussi migratorji. Issa ninsabu fejn qegħdin bħalissa. Qed nisimgħu li l-Kummissjoni qed tgħid li Bulgarija u Rumanija għandhom jiġu involuti biex ikun hemm solidarjetà, iżda solidarjetà lejn min u kif? għedin ngħidu li hemm sfruttament kbir ta' din is-sistema li aħna bħala stati membri waqqafna minnu fih. Aħna nħossu li solidarjetà għandha tingħata lil dawk iċ-ċittadini li toħossuhom medda. Is-Sinjur Angelilli. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Rridu li l-Ewropa jkollha politika komuni tar-refuġati u ta' sistemazzjoni minn ġdid u dan ifisser li nigarantixxu drittijiet tal-bniedem iżda fl-istess ħin inwaqfu l-immigrazzjoni illegali, l-immigrazzjoni illegali. Għalhekk nirringrazzja lill kummissarju dak kollha li ħadmu għaliex issa għandna strument importanti u prezzjuż speċjalment għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jaffaċċaw din il-problema bħal fil-Mediterran, bħal pereżempju l-Italja, li s'issa ma setawx iserħu fuq la solidarjetà bejn l-Istati membri u lanqas fuq sim ġust ta' responsabiltajiet. Rridu napoġġaw dawn il-politiki bi budget xira, iżda anke wkoll verifiki seri fuq il-programmi implementati billi kun hemm programmi ta' segwitu u anke prattika tajba. Ħana fuq drittijiet tal-bniedem. Irridu nagħtu priorità għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli, il-minorenni, in-nisa, il li jiġu trafikati, li jiġu sfruttati, li jiġu violentati u anki b'mutilazzjoni ġenitali. Naf li l-Kummissarju Manstrum hija attenta ħafna fuq dawn il-kwistjonijiet, allora grazzi. Il-kellim li jmiss. Grazzi President. Bħalissa jider li l-Unjoni Ewropea għandha ħafna flejjes f'idejha wara l-pakket kubru tal-euro ta' 57 miljon euro jidher li qed naħlu l-flus fil-vojt issa. Biex mhux biex nħarsu ċittadini tagħna jew biex nħarsu l-frontieri tagħna iżda l-għanijiet oħra. Hemm ħafna nuqqasijiet qudiemna. Qegħdin ngħidu li qegħdin ngħidu ħanatu ħafna flejjes, ħafna miljuni ta' euro għar-refuġjati. Jekk għandna dawn il-flejjes ta' sew fl-Ewropa, dawn għanna ntuhom lill-familji Ewropej biex bekk naqsu r-rati ta' dejn tagħna. Inut l ngħidu li rridu l-nejnu l-immigranti u l-refugġati biex jamlu tajjeb pal nuqqasijiet fil-popolazzjonijiet tagħna. Għalhekk din hija kwistjoni differenti mill-fond ta' refugġati. Jekk ta' irridu nibatu dawn il-miljuni, mhux nibatu għam l-refugġati, ma nibatu għam il-Frontex, jew inkella l-sistema SIS. Kollegi, fadlna tlet kellima oħra taħt il-proċedura KHDI, ħan natikom il-kelma, iżda jekk joġobkom żommu fil-qosor, l-ewwel sur Paxka. Inqas minn minuta jekk jista' jkun. Grazie. Grazzi, Signora President. Il-SIS, nishtiq nitkellem dwarha nafu li din is-sistema diġà għal bosta snin kienet tal taħt procedura ta' tħejja, kien hemm ħafna flejjes involuti u qed komplu tiswienna dejjem aktar. U sissa għadna ma nafux ser ikunu riżultati. Wasal iż-żmien biex ikun hemm verifika biex naraw jekk din is-sistema tassew tistax titwetta, jekk tistax taħdem, jekk tistax tintuża għall-Ewropa Imbagħad nistgħu nikkonsidraw tassaw x'passi nistgħu nieħdu lil minn hekk. Hemm bżonn ta' qatt leġislattiv biex jiġi infassal biex jitratta l-immigrazzjoni legali biex bekk dawk li jfittxu l-azil ikunu jistaw jiġu sistemati mill ġdid b'mod leġittimu. Naħseb li dan jaffetwu koll l-istati membri l-ġodda dawn huma affarijiet li huma marbuta ma' kwistjonijiet ta' sigurta u anke kwistjonijiet tal-ekonomija. Nixtieq nagħmel eh, stqarrija fuq il-kumment fuq ir-rapport ta' Manka. Nixtieq nitkellem kontra kwalinkwa żidiet fil-lotijiet finanzjari tal-1500 euro li konna qed niddiskutu qabel. Jekk ikun hemm żidiet fil-personal, żidiet fil-lotijiet finanzjari għall-assistenza, dan ikun ħela u ma nibżon din ċifra ta' 1500 euro. Nkun qed niddiħu biċ-ċittadini tagħna jekk dan nagħmluh. Naħseb li inti kellek titkellem fuq ir-rapport ta' Surmanka tajt il-President. Jekk jogħġbok, issa qed nitkellmu dwar suġġett kompletament differenti li jaref. Mhux se nippermetti li titkellem iktar tajt il-President. Hemm emżon li nkomplu. Mela, l-aħħar kelliema taħt il-KGDI naħar kallimi fil-fat. Grazie ħafna nixtieq nifraħ l-rapporter tal-xogħol tiegħu speċjalment is-Sur Coelho u llum ma nistgħux nabbandonaw il-sistema ta' sis tnejn dina tiġi introdotta eh, rridu nkomplu Eh, fil-passi li tiġa bil-passi u li tiġa tiħdu napoġġaw eh, l-Komissjoni il-kodiċi tal-viza ġdida eh, tippermetti il-data biometrika li tinġabar u s-sisnej ħat permetti li kunen verifika ta' din id-data fil rigward ta' sigurta aħna ma nistawx nabbandunaw il xogħol qed isir fuq is-sis tnejn nixtieq infakkarkom illi riċentement adottajn adottajna miżuri biex nippermettu illi Kunem komunikazzjoni eh, bejn iż-żona ta' Schengen Schengen u din għanda titkompla billi aħna napoġġaw anka l komissjoni u l-Komissjoni biex kompli taġixxi. Mela, qabel ma naddi l-rapporter naddu għas-Sinjura Malstrom. Grazzi ħafna. Tejt il-Kummissarju għall appoġġ tagħkom u l-kummenti tagħkom fuq dawn iż-żewġ eh, suġġetti li huma importanti ħafna mela bil-sis Eh, din kienet saga twila kif għal xaħat. Ija huwa zjer komplikat, ija eh, eh, kien hemm problemi, jista' jkun li kien hemm affarijiet li seta'w saru aħjar, pero aħna iprovajna nittrattaw din il-ħaġa b'mod trasparenti ħafna u l-Komissjoni imxiet kelma b'kelma mal-roadmap li kien hemm mill-Kunsill. Il-Kunsill qablu fl-aħħar laqa tagħhom, però ftemu dwar il-konklużjonijiet illi fil-fatt kien sar dak il-milestone test u kien ta' suċċess. Eh, kienem esperti biex jeżaminaw u jamlu definizzjoni ta' rekwiziti tal-istati membri biex dawn jilħu il-ħtiġijiet tagħhom ta' operazzjoni u anka biex ikun hemm skeda għal ġejjieni. U eh, fil-fatt eh, se jkun hemm diskussjoni fit-3 ta' Ġunju fil kunsill tal-Ministri u ħassir aktar evalwazzjoni fis-sajf. Aħna matul dan il-perjodu kollu ħan involvu l-Parlament u nkunu trasparenti kemm jista' jkun. Issa dwar l-istati stati membri ġodda. L-adeżjoni tal-Bulgarija u Rumanija ħassir permezz ta' sis for u qed isiru arranġamenti għal dawn iż-żewġ pajjiżi tal-aħħar. Aħna qegħdin nippreparaw biex ikonna test, milestone test ieħor eh, fil-ħarifa U uh, sakemm dan jitlesta għanna il-pjanijiet uh, ta' kontingenza għal ġejjeni. Nisperaw uh, li ma jkollix bżonnu imma xorta qegħdin hemm fil-post. Nringrazzaw l-istati membri kollha tal-appoġġ u l-membri kollha tal-Parlament tal-appoġġ u anka l-Sur Kwelo għal xogħol tiegħu u l-kooperazzjoni mal-Parlament u mal-Komissjoni dwar il-resettlement eh, kif għal-sur Bozottil eh, dan il-fall huwa għasra li dan ma kienx jeżisti qabel huwa tajjeb li wieħed jiġbor il rizorsi tal-Istati Membri biex ninkoraġġixxu aktar attività fuq livell globali biex intaffu mill-pressjoni fil-kampijiet ta' refugġati wara li jkun hemm xi kriżi jew xi eh, sitwazzjoni diffiċli aħna nistgħu nispiraw l-Istati Membri biex jagħmlu użu aħjar ta' il-fondi u anka biex jikkoordinaw xogħolhom mal-UNHCR għax din tista' is-saħħaħa l-Unjoni Ewropea l-rol tagħha fuq livell eh, globali u anke ngħinu daw in-nies li jispiċċaw f'din is-sitwazzjoni eh, daqshekk prekarja. Bżonn skont li UNHCR aktar minn 700,000 risistemazzjoni. Eh, il-ħtiġijiet huma enormi huma kbar naħseb li hemm bil fuq l-iskop u l-anijiet ta' dan il-fond nisperaw li insibu soluzzjoniet għal proċedura biex bekk il-proposta tiġi adottata minar dew min. Ħafna mill-onorevoli membri irreferow għal solidarieta interna u din hija marbuta, pero kem kem differenti minn dan is-suġġett jiena nifhem il-ħtieġa ta' din il-ħaġa. il komissjoni ġamlet proposta f'dan ir-rigward u eh, aħna proponejna sos Eh, eh, eh, mekanizmu ta' sospensjoni temporanju fid-Dublin u anka qed nistabilixxu l-uffiċċju tal-azil fil-Malta il proġett pilota ta' Malta u koll u għanna insibu mezzi biex dawn l-affarijiet ikunu aktar eh, permanenti u anka jinvolvu aktar stati membri dejjem ovvjament jekk dawn ikunu lesti. Din eh, dan il-mekkanizmu eh, ta' solidarietà interni huwa importanti ħafna ħan iddiskutu fis-sena li ġej però naqra differenti minn dan il-programm ta' risistemazzjoni. Nixtieq li s Sur Tavares, Sur Kowero u anka Sur Alvaro tal-xogħol kom dan id-dossier importanti u jiena għana ħafna li nkompli nikopera magħkom biex jiġu konklużi kemm jista' jkun mala grazzja ħafna li Sinjura Kommissarju u issa għal rapporters il-Sur Kweljo għal żewġ minuti l-ewwel. Grazzi, Signora President. Nishtiq nirringrazzja lill kollegi għal klim zbih li għalu li fir-rigward ix-xogħol li għamilt Fir rigward il-Kummissarju Malmstrom jien nixtieq ngħid li inti wrid dan il-proċess dan qalitu. Iżda aħna fiduċuża fil-kapaċità tiegħek biex tikseb riżultati aħjar. Napprezzaw l-isforz biex ikun hemm aktar trasparenza u li ġie misfuq tajjeb ħafna mill-kollegi li tkellmu qabli. F'dak li għandu xjaqsam il-limitu ta' ħin hemm sinjal ħażin li ħanatu jekk ikun hemm strumenti ġodda li ma jkollhomx skadenza fir rigward iġbir ġbir ta' data. Huwa importanti li dan nagħmluħax ma nistgħux noqogħdu ndomu mingħajr l-ebda skeda. Jiena nifhem li l-Kummissjoni ma tistax tintrabat ma' termini li jiġu proposti mill-Parlament iżda jekk għal kwalinkwa raġuni f'dak il-moment ma jkunx hemm konklużjoni ta' dawn l-aspetti, il-Kommissjoni tista' tiġi hawn fil-Parlament u titlob għal eh, posponiment tal-iskadenzi. Dan inkellam nkun qed nagħtu sinjal ħażin ħafna kemm għall-istituzzjonijiet kif ukoll ċittadini Ewropej. Jiena naqbel mal-idea tiegħek fuq il-fatt li l Kunsil ta' ġestjoni globali ta' dan il-programm irid ikun mejjun minn assemblea nemmen li rridu nagħmlu limitazzjonijiet għall aċċess ta' dan il-ħidmiet. Naqbel iżda l-proposta tal-Parlament kienet konsegwenza ta' tfassil xejn eh, sodisfaċenti fir rigward din il-proposta. F'dak li għandu x'jaqsam din l-entità kien hemm kwalinkwa funzjoner tal-Kunsell u l-Kummissjoni se tajħu sem għal din l-Assemblea u din toħloq problema għaliex il funksjoner tal-Kunsell u l-Kummissjoni jistgħu jieħdu sem iżda tal-Parlament ma jistawx. Jekk inti eh, terranġa dawn l-affarijiet aħna naqblu, speċjalment minħabba il-garanzija li inti tajtna biex u hemm aktar trasparenza, Signora Kommissarju. Grazzi, issa l-Onorevole Tavares għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, grazzi għal kollegi li ħadu sem, issa nirringrazzju koll il-Signora Kommissarju. Jek rida fil rigward sistemazzjoni mezzit tar refugġati u din nafu kemm huwa dibattitu diffiċli fl-Ewropa, nafu li hemm problema li nistgħu insolvu. Kemm għalina kif ukoll ir-refuġġati għax minn żar il-kampijiet tar-refuġġati nafu li hemm tfal li jitilfu sena wara l-oħra il-ħin eh, u din jistaw ikunu ta' rizors għall-Europa u din għalek hija urġenza barra minn hekk jiena nħoss li l-kwistjonijiet ta' proċedura u tal-budget nistaw insolvuhom skont trattat dan għaliex aħna nafu li hemm bżonn ta' linja budgetarja u din miex program ta' sistemazzjoni ta' veru għal refugġati Anzi, dan huma argumenti li nitkellmu dwarhom fl-inizjattivi tagħna u għanna li għanna bżon li kunem aktar kwalità, aktar kwalità fis sistemazzjoni ta' refugġat. Din hija importanti ħafna, jridu kunem eh, konsulenza unilaterali li tinkludi il-kunsilli lokali, l-NGOs, eccetera u tmur l-in mill-problemi burokratiċi li għanna għoddimna. Jek dawn it-tfal li nsabu fi ċentri ta' detenzjoni ta' rifugġati u ma jkunux jistaw morru fil-pajizi li jistaw jospitawhom, għalhekk irridu nqisu din il-kwistjoni li hija tant importanti u hija minħabba l-fatt li jgħaddi ħafna żmien qabel l-istati membri jistaw jagħmlu koordinazzjoni tal-permessi ta' ħruġ ta' permessi per eżempju, biex u ma jkun jistaw imorru f'pajjiż ieħor. Għalhekk huwa importanti li nagħmlu din l-inizjattiva kemm fir-rigward l-uffiċċju ta' appoġġ fil rigward ta' zil, li għandu jkun jgħin sistemazzjoni għandu numru baxx ta' ħaddiema iżda għandu jgħin is-sistemazzjoni billi jkun hemm skambju ta' prassi ta' prattika tajba u anke biex ikun hemm mekkaniżmi ta' sistemazzjoni mill-ġdid kif ukoll b'koordinazzjoni biex bekken ħaffu dan il-proċess ta' sistemazzjoni mill-ġdid għal dawn nies biex bekk ma jkunx hemm raġuni li dawn in-nies joqogħdu f'dawn il-kampijiet għal lebda raġuni u għal ħafna żmien. U fl-aħħar mill-aħħar naslu għal sistemazzjoni mill-ġdid fil-pajjiżi li jistgħu jospitawhom. Grazzi. Di abstimmung finnet. Diskussjoni hija il-dibattitu huwa magħluq u il-votazzjoni isir f'nofsinhar ngħaddu mela dibattitu li jmiss li huwa rapport dwar Eh, tasul għal-vza għanzi dwar miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar imbeta imbeta tal-Unjoni. Mela, is-Sinjur Alves,